suġġett ma tistax tippermetti illi minħabba l-ħin ma kunux nistgħu niskellmu, naħseb li regoli tal-proċeduri għandhom jinbidlu. I understand you. Nifhem frustrazzjoni tiegħek man jiena u jiddispjaċili li ma nagħtix ċans li se tkellmu fuq affarijiet sekk importanti, imma inti għandek raġun meta tajt illi dan jfisser bidla fir-regola tal-proċedura tagħna ġifieri ma nisna minn xejn iżjed ħagħuħra ma sul id-dibattitu jekk daw kollha li tkellmu iżommu mal-ħin kieku kien ikollna il ċans illi eh, kuna mizjet nis jitkellmu dik il-problema fil-fatt li jaqbżu il-ħin. il kommenti tija ħadna nota tagħhom. Il-punt li jmiss il-votazzjoni. Votazzjoni fuq is-seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq il-kas ta' ksur ta' drittijiet tal u prinċipji ta' demokrazija u l-istat ta' dritt fil- Pakistan. Grazzi kollegi tiegħi ħazmu tajjeb għandna mozzjoni ta' rezoluzzjoni tajba ħafna naqblu fuqom paragrafu 13 il-test kif innu pjuttost daċem eh, eh, ħawat ma jfisser xejja għanna bżon krim ġodda of the combating defamation of religion campaign at the un stress, stressing the council conclusions of 16 november 2009 also eine straffere formulierung Mela, najdu ek, ek aħjar kif għadni kif għad, zamilna l-istess sustanza, imma aħjar, nissuġġerixi li um, fuq, għaw xieġġazzjoni għal din l le, mela ħanajdu hekk kif inti. So, we will vote on the Ma mela, nivvotaw fuq l-emenda orali dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nivvota issa fuq eh, premessa B, vot maqsuma l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet. Nasab aħjar nivverifika din il-votazzjoni fuq it-tieni parti ta' premessa be mifsuħa. Għati vota il-votazzjoni samaluqa maddiċ. Messa ħamsa b'votazzjoni separata dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nivvutaw issa fuq il-mozzjoni konġunta riżoluzzjoni kollha kemm dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-punt li jmiss il-votazzjoni fuq is mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq it-Tajlandja. Emenda erba dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda sitta dok favur kontra astenzjonijiet Mm, aħjar nivverifikaw għax il-votazzjoni deret close ħafna mek, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. Dak favur, dak kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda seba dak favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa A, votazzjoni separata l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda tnejn dak favur kontra Astenzjonijiet maddeċ. Emenda tlieta dak favur. Kontra. attenzjonijiet maddeċ. Issa, il-mozzjoni er, il-rizoluzzjoni e konġunta kollha kemm favur, kontra, attenzjonijiet għaddit il-punt li jmiss seba mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-Berma ma għawx emendi u għalhekk għan votaw fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni kollha kemm hu votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kuħadd vota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Grazzi lill-awturi kollha ta' riżoluzzjonijiet il-minuti ta' din is-seduta kunu jaddu għall approvazzjoni tal-Parlament fil seduta tal-IMIS jekk ma' mlebda oġġezzjonijiet jiena issa ngħaddi riżoluzzjonijiet li ġew adottati fis-seduta tal-lum għal dawk l-organizzazzjonijiet imsemmija fir-riżoluzzjonijiet. Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew issa għal